żewġ pożizzjonijiet tal-ewwel qari dwar il-marka komunitarja u it-taxxi li għandhom jitħallsu lill uffiċċju tal-armonizzazzjoni kif ukoll direttiva fuq l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni fuq il-marki ta' kummerċjali, il-marki kummerċjali trademarks.